meeting at four o'clock. Okay. Right, if, if people could sit down, we'll proceed. Mela poġu bl-edha ħankomplu. Naddu għal votazzjoniet fuq id-direttiva. Right. We are voting. Right, could I see all the... Mela, nibdew il-votazzjoni. Nishtiqkom tfoġu bil eda kolla kemintkom. Il-mikrofonu ti għajmi xowl, għed tismawni. Għawit uh, nis edin jitkelmu u jamlu konfuzjoni. Mela aħna qed nifutaw issa fuq direttiva tal-prospektus bil-kompromess F dak li huma favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 94 favur. Kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 16, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Il-kompromess G, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Għadda l-kompromess. Mela issa 98 taqa, mela għaddu għall-emenda 99, favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 18 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 100 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 101 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 102 tiġi tirata, allora emenda 19 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 103 u 104 favur kontra astenzjonijiet. Jina jider li li għaddit imma nistaw nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Provate vota. Jina jiena sostituta u ma nafx jekk nistax nivvota. Nista nivvota fisem il Pepe? Stanna ftit. Tajti President. Għoddu kwiti, għanaraw jekk hemmx wisq eh, hekk in-numri u mhix eh, hemmx wieħed iktar jew le. Mela għanna 25 favur, 18 kontra. Il-votazzjoni tijak kienet tamel differenza ma naħsibx. Mela dina il-emenda għaddit. Mela naddu għal emenda 105 favur, kontra, astenzjonijiet, se jkonna namlu verifika. Votazzjoni maluqa. Wieħed 21 favur, 22 kontra. Mela, dina ma ditx. Issa naddu għal 106 u 107. Favur. Kontra. astensjoniet, ma, ma jidirlix li għaddiddi bħal ta' qabel. 108 favur. Kontra. Astenzjoniet. Anki dina ma ddeċ. 109-110 favur. Kontra. Astenzjoniet. Dina u kol ma ddeċ. Kompromess H. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Mena dan kompromess għadda. 117. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Skużawni. E, e, besta għax kien kollox gris. Mela ħanaddi fuq il-kompromess B. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Mela l-emenda 118 favur kontra astenzjoniet għaddit. 117, favur kontra astenzjoniet għaddit. 120 favur kontra astenzjoniet għaddit. 121 favur kontra astenzjoniet ma 122 favur kontra astenzjoniet maddeċ. 123 favur kontra astenzjoniet għaddit. 124 favur kontra astenzjoniet għaddit. 125 favur kontra astenzjoniet għaddit. 126 favur kontra astenzjoniet adottat għaddit. 22 favur kontra astenzjoniet għaddit. 23 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromess E, dawk li ma favur il-kompromess kontra astensjoniet għadda. 133 favur kontra astenzjoniet għaddit. 25 favur kontra astenzjoniet għaddit. 26 favur kontra astenzjoniet għaddit. 27, 24 taqa 27 favur kontra astenzjoniet għaddit. Mija u 37 dan din hija l-tmiss l-emenda l-tmiss favur kontra astenzjoniet maddiċ 28 favur kontra astenzjoniet għaddit. Mena koperti daw 30 favur kontra astenzjoniet. Għaddit. 142 favur kontra astenzjoniet għaddit. 31 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess K għanna emenda orali mill-EPP kif eh, miktub fuq il-karta jidir li femtina li l-rapporter qed jiproponi din l-emenda. Jena <laughs> jena se vota kontra din l-emenda. Jaċċetta li l-emenda orali tkun fuq il-karta, pero mux se jivota favur. Mela dawk li huma favur l-emenda orali. Favur kontra astenzjoniet. Jidir li li ma deċ nistaw namlu verifika unek. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Mela l-emenda orali taddi. Din tinkludi l-emenda allura. Mela dan huwa l-kompromess kappa bl-emenda orali. Nista' kompromess kappa bil-emenda orali, nerġu namlu votazzjoni separata, favur kontra astenzjoniet, iva għaddit. Essan għaddu 150 favur kontra astenzjoniet Maddeċ 151 favur kontra astenzjoniet Maddeċ 33 favur kontra astenzjoniet għaddit. 34 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 152 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 35 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 153 favur kontra stanzjonijiet, għaddiet. Mija ħamsa favur kontra astenzjonijiet maddiet. 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 38 favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess i favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Mi 64 favur kontra stanzjonijiet ma għaddiet. sittin favur kontra astenzjonijiet maddiċ. sittin favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Hawnhekk issa na proposta għal block vote minn 40 sa 67 favur fuq dan il-blok kontra astenzjonijiet adottat dan il-blok. Issa allura ser naddu għal 68. favur kontra astenzjonijiet naħseb li maddiċ. Ser niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni hija magħluqa. Tajjeb, għaddiet. Għaw ħafna nies iduru ma' kullim kien din il-problema. Kompromess A, dawk favur, Kompromess A, tanċider li u kompromess da tejt il-President favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda erba ta' favor kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda ħamsa favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 71 favur kontra astenzjonijiet ma' għaddiet. Kompromess ċ, favur kontra stenzjonijiet għaddit. Emenda seba dawk favur kontra stenzjonijiet għaddit. Emenda tminja ma irtirata għallura naddu għal emenda 67 favur kontra 76 skużawni. 77 favur kontra stazzjoni ta' diet. 78 u 79 daw kolla favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 80 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 81 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess, kompromess j, favur kontra astenzjonijiet jider li soċjalisti għedin jastienu, mjom xedin jivvotaw, le favur, għajar verifikaw tejt il-president, ċekjaw kompromess jew, il-votazzjoni għam miftuħa, il-votazzjoni għam għaluqa, għaddit. Amenda 10, dawk favur, kontra, ħadd ma qed jivvota menda 10 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 85 favur kontra stanzjonijiet ma ddietx. 86 u 87 favur kontra astenzjonijiet, għaddiet, emenda 12 u 88 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess D favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet U issa ser nivvutaw fuq it-test kif ġi emenda għadaw favur, kontra, astenzjonijiet, titot. Tajab ser namlu vot elettroniku fuq it-test kif ġi emenda il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. 39 favur 6 kontra u l-votazzjoni fuq riżoluzzjoni leġislattiva namlu dan mod elettroniku kwa il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Grazzi. 38 favur 6 kontra astenzjoni waħda.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 It's a very simple vote. So. No, no problem. Block, block vote. Right, colleagues, we, we now have... Kollegi, għanna l-votazzjoni fuq il-rapport TI fuq il vice President tal-Bank Centrali Ewropew. Il-fatt issa sajna di dana il vice President biex jagħmel din il-biċċa xogħol.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 din hija alternativa numru wieħed biex tiġi approvata. Votos in kontra? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Okay. voto? Paragrafo no? Paragrafo, il paragrafo 2, votos a favor. Paragrafu nejn dak favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Premessi wieħed sa erba' dak favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Premessa A eh, favur kontra sanzjonijiet għaddiet, vot elektronik vot eskollu kemmu dak favur Il-votazzjoni hija magħluqa. 37 favur, 3 kontra astenzjoni waħda nifirħu li Sinjura Bowles. Signor Clean. Clean for Mr. Clint. Sir Clint. Nixtieq informa lill membri tal-Kumitat li dan il-Kumitat u mhux għall-ewwel darba ivvota il-kontrarja dak li jgħid l-artiklu. Hemm inkonsistenza kbira hawnhekk fir-rapport fi premessa minnhom qed jingħad xi ħaġa li aħna ma ngħidlux taħt l-artikli u mbagħad eh, Bil-kontra, però dan mhuwiex l-ewwel darba li dan ġara. Xtaqt ngħidilkom nagħtikom ftit eh, feedback u fl-arfin kollu tagħna nixtieq ngħidilkom li aħna żbaljajna. Għaldaqstant daqstan għandek l-opportunità li targumenta f'kull naħav meta nkun qed nagħmlu trialogu. Naħseb li l-artiklu artiklu fi premessa u fl-artiklu kien hemm maġġoranza ċara għal daqstant naħseb li dak għandu jieħu priorità fuq uh, eh, premessa. Anyway, if we could now move on to the next item. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda tagħna li huwa skambju ta' opinjonijiet dwar il-pakket supervizorju Minħabba li posponejna deadlines tal-emendi u minħabba li kienem ħafna emendi prezentati, bħalissa hemm riskju kbir li musser ikun hemm traduzzjonijiet disponibbli għat tini għat ta' emendi li suppost huma eh, ippjanati għat ta' april u għallura tini konsiderazzjoni ta' amendi għal pakket supervizorju ser jiġi post-post għat 3-22 ta' april biex bekk it-traduzzjonijiet ikunu disponibli u dan ser ikun ġewwa Strasburg. Aħna nafu li din id-data miex l-aħjar data, però hija l-unika data possibbli. Alternativa tkun it-tlieta jew ir-raba ta' Mejju man mbagħad ikonna nipposponu il-votazzjoni fikon sa ġunju u mbagħad ser indumu sa ma nieħdu dan din il-votazzjoni fil-plenarja sa settembru. Għal daqstant biex nippruvaw nalqu dan il-punt sal-aħar tas-sajf l-emendi għandhom isiru, it-tieni konsiderazzjoni ta' emendi għandhom isiru fit-22 ta' April ġewwa Strasburg. Jidher li qbilna dwaru. I think what we'll do is just go through the... Uh, Naħseb li l-ħjar ħagġa namlu hija li naraw ir-rapporti wieħed wieħed wara xi skont kif inhom huwa mniżla fil-aġenda l-ewwel ser namlu fuq ir-rapport tal-awtorità tal-banek nadu għal viċi President is-sur Garcia Margallo. Grazzi. Sar naddi dan il-punt mal-għar kejm jkun. Tlet kummenti l-ewwel net. Hemm erba' oqsma fejn jina provajt niġbor l amendi kollha. L-ewwel kummenti ikolli ngħid li jiena ħdimt fuq dan. Um, tamlaj kem jista' jkun għaliex taqt li l-Presidenta Spanjola tapprova il-pakket. It-tieni punt, jiena Aħna na diffikulta kbira. Il-proposta tal-Kommissjoni ġiet appoġġata qabel ma daħal fis seħi trattat tal-Lisbona u aħna għandna nadottawha skont it-trattat tal-Lisbona. Fis-sitwazzjoni kif kienet qabel aħna kellna l-proċess l-anfalussi u il-komitoloġija issa għandna qafas legali differenti taħt l-lazzi eh, tal-implementazzjoni għal daqstant it-tielet komment eh, li ser nagħmel huwa li rapporter kollha qalu li ser jaħdmu fuq eh, test tal-Kummissjoni u mhux fuq il ftejm tal-Kunsill. Issa, l-ewwel kwistjonijiet l-ewwel għatta kwistjonijiet huma dwar natura sistematika ta' supervizjoni jiena ser naċċetta l-amendi kollha li jisaħħu in-natura tal-autoritajiet nazjonali, Systemic Board, tlet autoritajiet tal-Joint Committee u fil-Kommissjoni fuq il-pakket ta' supervizjoni u għanna ser nitrataw dan dawn kollha flimkien biex bekk ikun ċaġi iktar effettiva dan huwa l-ewwel pass lejn supervizjoni u dan jispjenga uh, eh, uh, eh, l citazzjoni tal-emendi ta' Sur Skinner fuq eh, l-autorità unika u kol aħna accettajna uh, eh, il tar rapporter fuq il- Systemic Board iktar mill dik tal-Komissjon tal-Konsil. Tini punt u għadwar il- il-Handbook Ewropew Komuni fuq ir-regolamentazzjoni finanzjar hemm tliet prinċipji ewlenin eh, l-awtorità tal-banek uh, din għandha x'taqsam ma' septa consultations qabel proposti, qabel proposti u studji tal-impatt qabel ma namlu dak eh, li s-suġġerixxa Sur Skinner. Il-Kummissjoni għandha jekk il-Kommissjoni tkun tirratifika ma tkunx ġitta minn hekk allura din il-proposta għandha tiġi abbandonata u Għanna mbagħad ikonna nitolbu li l-Kummissjoni tispjega dawn id-differenzi. Il-Kunsill mbagħad ser ikun jista' jagħmel l-istess ħaġa. It-tielet punt biex nikkompensaw għat saħħa li jagħti dan ir-rapport l European Banking Authority aħna jgħatiċ li ikonna iktar enfasi fuq rapportaċ lejn l autorita l-autorità għanda t hawnhekk u tispjega x'għamlet waqt il-mandat tagħha. It-tieni blok huwa dwar l-istandards tekniċi. Hawnhekk il-problema hija li hemm ftehim u nuqqas ta' ftehim. Ma Sur Sinjora Sanchez Villero fir-rapporti l-istandards tekniċi jitkellmu dwar standards għal atti leġislattivi li mhumiex ibbażati fuq Għazliet politiċi li korrispondu għal Parlament uh, Kommissjoni u Differenza hija li l standard kollha tekniċi fl-artiklu 200 u design il-kollega tiegħi pereżempju jħoss li hemm xi problema teknika u jiena nitlob li jkun hemm arbitraġġ ta' segretarjat legali, servizzi legali u il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali biex dawn jgħidulna x'inhu l aħjar artikli xirqa ta' trattat ta' Lisbona. Jiena nista' ngħid ukoll li dwar l-emendi soċjalisti aħna naqblu li għandna ninkludu għattu nominattivi, għawnek id nitkellem dwar remunerazzjoni għall-eżekuttiv li ma jistax eżattament ikkun għat um, ehm, kompalsiri minħabba il- dan dan il-prinċipju, irrid isib forma ta' rekomandazzjoni, irrid isibu għal daqstant insibu l-aħjar uh, natura vinkolanti għal dawn il-lanijiet. Aħna wkoll l-autorità għandha tgħidilna li tagħmel supervizorju ta' rekomandazzjonijiet jgħidulna mimma kulx għamel hekk u jgħidulna wkoll x'għandu jsir biex kunem hemm iktar uh, compliance. Hawnhekk qed nitkellem dwar il-basic capital requirements li huma bbażati fuq attivitajiet ta' riskju. Il-problema hija li gruppi differenti ġejjin minn grupp konservativi li jikkonċentraw fuq id deċiżjonijiet li jimmiraw l-istituzzjonijiet individwali fejn il-supervizorju nazzjonali Beda jaħdem fuq il-rekomendazzjonijiet ta' supervizorju nazzjonali, dan kollu jiġri rekomendazzjonijiet ta' supervizorju musser jiġu uh, injorati iżda ser ikollhom jitolbu lill awtorità biex tadotta ċertu uh, atteġġament. L-argument kontra dan hija fil-fatt il-bażi legali. Però din dan huwa argument dajjef u ħadd ma qal li Il-problemi probabbilment fejn il-bażi legali ta' fejn hemm deċiżjonijiet individwali, pereżempju f'każ ta' ksur, fil-komunità bħal per eżempju proċedura ta' sanzjonijiet f'artiklu 258 ta' trattat, nafu per eżempju dan huwa dinja proċedura bil-mod ħafna miex tajba biżejjed għal dinja daqshekk maġra ta' dinja finanzjarja u għal daqstant jiena nappoġġa it-teżi ta' riża politika dwar is-supervizjoni. Għanna għedin nikonċentraw fuq il-kas tar-Renju Unit, il-kas Riemann li beda minn situazzjoni ġewwa Londra, hemmhekk hemm żewġ kwistjonijiet. Jew natu lil host country iktar poteri u supervizjoni ġifiri li ħelsu mill-passaport Ewropew u s-suq uniku jew inkella imorru iktar lejn it-tisħiħ tal-rwol tal-kolleġġ u tal-Awtorità Ewropea. Jina nemmen li soluzzjoni Ewropea tkoinċidi ma dak li għedna unek fil-Parlament Ewropew ilna nejdu dan sa mill-2002, nisa mill-2000, sena 2000, skużawni, u din hija xi ħaġa urġenti ħafna, aktar minn qatt qabel. Jiena ma rridx nappoġġa opinjonijiet mir rapport tiegħi stessa mill-2000, Pero segretarju tal-Istat tal-Partit Konservativ jgħid li hija perikoluża ħafna li nimxu fuq dawn il-passi, speċjalment meta l-affarijiet qed isiru blata daqshekk maġla. Aħna il-koll naqblu l-awtorità tal banek għanda tinata rwol iktar b'saħħtu milli kellhom is-supervizuri sissa minħabba li hemm possibilità għal eh, medjazzjoni vinkolanti u wkoll possibilità li jisiru jittieħdu deċiżjonijiet ta' natura vinkolanti. Frigwar tal-awtorità la possibilità hija li dawk l-istituzzjonijiet li għandhom riskju sistematiku jew inkella jekk dawn ifallu iwaslu għal falliment ta' sistema kollha, dawn għandhom jiġu soġġetti għall Awtorità Ewropea u din ser taġixxi permezz ta' supervizuri nazzjonali biex ma jkunx hemm iktar burokrazija żejda. Definizjoni ta' dawn minuma, deċizjoni ta' dawn minuma ser ta' fidejn l-autoritajiet jihdu konsiderazzjoni l-kriterji staw stabiliti mill- eh, stabilità finanzjarja u kella fora oħra li huma relevanti għal din it-tip ta' awtorità. Għalfej għanna naddottaw l-autorità Ewropea tlet raġunijiet. L-ewwel net għaliex il-banek li għandhom riskju sistematiku huma realtà differenti, t-tieni għaliex aħna għandna bżonn insolvu il-problema bejn l-istituzzjonijiet li qed jaġixxu fih dan uh, su uniku fe għandek ġurisdizzjoni separata minn eh, frontieri nazjonali. U koll il-kas tal-Greċja, problemi bejn ċertu banek u il-gvern Grek fil-rigward tal-public accounts din kienet tkun ħafna iktar diffiċli u għax-xogħol fil-fatt mhux ta' supervizur Grik iżda dak Ewropew. Kieku dan ġara ma kienx ikonna il-problema Eh, ta' min kien ser jiġi hawnhekk u jgħot jispiegħalna x'ġara x'ma ġarax. Il-blok li mis u għal-Escape Fund għal tlet raġunijiet biex nistabilixxu korrelazzjoni bejn l-autorità li tagħmel supervizjoni u treasuries nazzjonali biex naqsu wkoll ir-riskju ta' ta' persuni li ħalsu it-taxxa u wkoll jinħolqu żewġ safety nets fi sistema ta' qabel. Ovvjament din l-emenda ser tkopri u koll l-assikurazzjoni fi rapport Skinner. Xnajdu dwar il-Konsil, l-affarijiet huma aħjar mill-li kienu qabel, għallu li li il-Konsil kien il-bot ħafna minn dak li konna ngħidu aħna, però il-Konsil ftiġra nitilu approva l-istrateġija tal-2020 u f'wieħed mill-punti għalu li seri jitejbu li miniġġar tal-krizi finanzjarju jieħdu konsiderazzjoni id-diffikultajiet tas-settur biex nagħmlu dan irridu nsibu risposti għam mis-settur finanzjarju nnifsu. U dawn kienu fil-fatt il-kontributi għali għana qed nitkellmu dwarhom li għandhom xaqsmu għal-fond. Issa fir rigward ta' relazzjonijiet internazzjonali kulħadd jaqbel li l-Ewropa l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi b'vuċi waħda fil-fora internazzjonali. Aħna qed nirriskjaw li l-G20 ser isir G2 u u aħna ser mhux se nkunu lebda wieħed minn dawn iż-żewġ partijiet Għadġilt ħafna ktar mill-li jħsibt, s-sosar nadi għal-parteċipazzjoni tal-Credit Banking Beneficiaries fil-gwar tas-supervizjoni, il-rapport tal-Komissjoni u tal-Konsil u iktar e, e, iċaqleb lejn il-banek, iktar qed jappoġġa l-banek. il kumpaniji l-kbar, per eżempju, morru għal Capital Market għal fondi, għamnek għed nitkelmu dwar artikul 22 u l-Bord ta' Supervizuri li qed issegwu il-spes um, tal-kreditu din hija waħda mill-problemi li qed tiffaċċi l-ekonomija Ewropea. Issa ser jibda x-xogħol ta' vera. Ser nibdew negozjati, negozjati kontinwi li għandhom x'jaqsmu huma l-ideat li jiena semmejt fir-rapport tiegħi naħseb dawn huma importanti kieku ma naħsibx ma ħsibx li huma importanti li ovvjament ma kontx appoġġjaw fir-rapport u jiena lest li nidjaloga. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ser nadu għal-rapporter għall-autorità ta' securities Ewropej u għall autorità ta' swieq. Is-sur Zven, ikjoġbok. Nishtiq nibda billi najt li kienem kooperazzjoni mill-qrib ħafna bejn rapporters differenti u jiena ma nishtiqx nirrepeti uh, affarijiet li diġant għalu ma naħlix ħin u nishtiq nenfasizza fuq xi punti għad ta' punti li jena nħoss li imbidlu permezz ta' l-emendi. Per eżempju, l-ewel wieħed huwa dwar l-NGOs u l-grupp tal-stakeholders li jridu isaħħu dan permezz ta' kumpens finanzjarju. Jena nishtiq najt li tija kwistjoni importanti ħafna minħabba li hemm eh, bilanċ differenti ta' poteri li qed naraw fl-attivitajiet ta' lobbying fuq dan ir-rapport fuq online din hija diskussjoni li nwas li hija importanti ħafna. Meta aħna naħsbu dwar id-djufija eh, ta' rizorsi tal- protezzjoni tal-konsumaturi, organizzazzjonijiet oħrajn u nikkomparaw dawn mal-kumpaniji il-kbar u dawn x'jistgħu joffru dawn il-kumpaniji il-kbar. Dan l-iżbilanċ ta' poteri huwa xi ħaġa li rridu naraw minn l-att ta' interessi tagħna Aħna meta nitkellmu dwar l-awtoritajiet ta' supervizjoni u l-istituzzjonijiet perżempju nixtieq ngħid dan huwa l-punt ta' tluq l-ewwel pass lejn din it-triq li se nieħdu. Aħna wkoll iridu naraw li ma qasam għandu jiġi segwit mill-esma. Eh, shareholder rights, rapportaġġ finanzjarju, Eh, kwistjonijiet ta' settlements, eh, securitizzazzjoni, derivatives, etc. Standardizzazzjoni. U koll u dan huwa it-tielet punt li fuq livell Ewropew U fiftej mal-market participants għandu jkun hemm reġistru Ewropew li huwa simili ħafna għal dak li diġà hemm fuq livell nazzjonali parteċipanti eh, differenti mis-swieq. Reġistru wieħed Ewropew u jekk ikun hemm pereżempju xi ksur ta' regoli, allura mbagħad eh, ikun hemm xi Eh, penalizzajiet xi kastigi biex bekk nkunu nistaw namlu aktar faċli naraw min huma dawn il-partiċipanti tas-suq li qegħdin jabbużaw. Aħna wkoll diġà tkellimna dwar il-projbizzjoni ta' ċertu prodotti f'dan il-kumitat nixtieq nerġa' nsemmi dak li ġaħedna dal-għodu. Dan mhuwiex dwar il-fatt li titoqgħod tirreġistra prodotti kollha l-ġodda jew toqgħod teżaminhom Dan huwa eżerċizzju li jiġi wara. Per eżempju, naraw li hemm ċertu prodotti li huma taħsara jew inkella għandhom riskju kbir ta' abbuż, allura għandu jkun hemm eh, possibilità li dawn jiġu projbiti. Issa dwar l-eżma, il-qasam tal-clearing houses, il-credit rating, u dawn l-aġenti għandhom jaqgħu taħt id-din is-supervizjoni u għawek u kol nishtiq najt li id-drittijiet kollha tar-supervizuri nazzjonali għandhom jiġu għandhom ikunu disponibbli għas supervizuri nazzjonali fejn hemm il-ġurisdizzjoni. Il-punt li mistjaj huwa dwar standards tekniċi u rridu nieħdu konsiderazzjoni il-partiċipanti ta' suq kollha differenti biex bekk nevitaw li jkun hemm ċertu standards li uh, immorru li l-in mil bqija għalix daw ma jizitux fuq livell Ewropew. Kummissjoni mandiġ tiħu deċizjonijiet meta ikunem kas ta' emerġenza. Għandaj tkun l-ESRB, l-European Systematic Risk Board, u skont artiklu 10 hemm li mhux biss il-leġislazzjoni eh, mar artiklu 1.2 għandu jiġi ikun disponibli iżda kunem għandu jkun hemm eh, poteri oħrajn li ġejjin mir-regolamentazzjoni eh, nifissa. L-Autorità Nazzjonali għandha tipparteċipa fir-rappreżentanza Ewropea fi rigward ta' pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet relevanti bħalma kienet jgħid is-Sur Margajo. U kol għandu jkunem supervizjoni, standards ta' supervizjoni minn pajizi terzi u dan jiġi determinat minn ċertu atti. Il-grupp tal-stakeholders aħna nħossu li għandu jiġi involut fil-kwistjonijiet kontra relevanti, eh, kolla relevanti għandu jintaqa kull tlet u skont artiklu 23 l-istek għandu jittieħed bi inkonsiderazzjoni biss għandu jiġi involut biss meta l-istat membru ikun qed jiġi effettwat mill-budget restrictions. Umbat naraw li hemm bżonn kbir għal mezzi li huma parti mill-proċess ta' standardizzazzjoni u jiżdiedu ir-responsabilità dawn huma affarijiet li rridu nitkellmu iktar fid-dettall dwarhom dwar id-dettall tal-istituzzjoni u fl-aħħar għandna naħsbu li rapport tal-Kummissjoni fuq l-evalwazzjoni il-Joint Committee u il-Grupp tal-Stakeholders għandhom jagħmlu proposti meta nitkellmu dwar l-evalwazzjoni tal-awtorità kollha kemmi u din għandha tiġi għannessa eh, ma' rapport. Grazzi ħafna. Għal dawk li qegħdin jazbu x'qed nagħmel, qed jaraw x'qed nipprova nagħmel, l-ewwel se ngħaddi rapporter sumbat ix-xedaw sumbat il-bqija għaliex dan huwa pakkett u dan iwaqaf eh, l-nies milli jkollhom għalfejn joqogħdu jidħlu eh, u jitkellmu iktar drabi. Hawnhekk ser ngħaddi Sur Peter Grazzi. Grazzi tal-li se permettejt li namel xi kummenti. Nixtieq ngħid li din hija l-kwistjoni ta' l-ambizzjoni u l-kwistjoni ta' kif il-Parlament jista' jirrappreżenta lilu nnifsu u jikkrea uh, l-illużjoni li għandu x'tib ta' saħħa l-inqas. Hawnhekk speċifikament irridu nitrattaw ma' realtà ta' meta il konsil ikun qed jitkellem miegħek kumbagħad inti tipprova tikseb xi ħaġa lura mingħand il-Kunsill u dan jiddependi ħafna fuq ir-realtà eh, tiegħek. Eh, per eżempju, meta ħafna mill-kollegi ftehmu fuq qatta affarijiet aħna għall-inqas ma konniex qabilna fuq l-ambizzjoni. Jiena nista' lura immur lura għal diskussjoni iktar kmini li kellna dwar l-urġenza ta' dan ir-rapport U dan għandu jisir għal inqas sa dan is-sajf biex ikkonna xi ħaġa uh, ippjanata l ewwel ta' Jannar tal-2011. Din hija r-realtà u l-ambizzjoni li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nimxu iktar il qoddim Jiena jiena ma naqbilx fuq uh, ambizzjoni żejda sempliċement biex ikkonna xi ħaġa sa l-ewwel ta' Jannar sa' 2011 Dan jinvolvi proċess supervizorju wieħed bir-Resolution Fund, ma nafx kif ser isir dan jekk għana neħilsu mill-kwistjonijiet legali li jidru għadhom qegħdin joqogħdu jiġru warajna ma nistgħux insolvuhom. Però xorta waħda għandi xi ideat kif ser naqa' dawn l-ideat kollha flimkien u nikkrea xi ħaġa li tagħmel sens fid-diskussjoni tagħna mal-Kunsill. L-ewwel nett xi emendi li jiena Eh, se nirrispondi biex naqjem diskussjoni sissa, il-ċermen tal-Eopa naħseb għandu jiġi mażul mill-Parlament Ewropew minn lista li tiġi prezentata mill-Bord Supervizorju u mhux mill-Kummissjoni. U koll jiena naħseb li għandu jkun hemm QMV fil-votazzjoni tal-Border Supervisors, mhux biss frikwart ta' standards tekniċi biex inkun hemm iktar eh, relazzjonijiet b'saħħithom, xi ħaġa li kienet nieqsa u li ir-regolaturi eh, jikunu eh, jistaw jorbtu fuq il-votazzjonijiet tagħna, però fir-realtà aħna rridu nsibu konformità u uniformità tal-proċess ta' deċiżjonijiet, ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Issa fi rigward tal-grupp tal-stakeholders minħabba li non-profit making bodies se jkunu voliti f'dan il-grupp u ser eh, jippermettu għal rapporti ta' minoritajiet minn rappresentanti differenti tal-stakeholders dwar amenda 12 a fejn hemm x'nuqas taftejn bejnietna jien nixtieq nofri kompromess li jiena preżentajt. U fil-fatt dan ġi ukoll minn eh, is-sur Andres Sanchez Pereira u jiena naħseb li sal l-ewwel ta' jannar tal-2011 kif ser nkunu niżviluppaw dan iktar il-qoddim biex ikonna vizjoni għal tlet snin u nikkonsidraw il-manuvra ta' kif nistaw namlu proposta insaħu din is-sitwazzjoni nikkonsidraw ukoll il-supervizorju uniku Ewropew. Naħseb li dan huwa l-mod ta' kif għandu jsir, ma jistax isir mill malada. Naħseb li din l-emenda tippermetti għal ambizjoni, viżjoni, direzzjoni u koll realtà li ovvjament aħna nistgħu naċċettaw. Jiena nispera li nies jaqblu miegħi li għanna għanna bżonna din il-ħaġa. U koll, ma nafx kemem ġit fi rigward tal-industrija tal-pensjonijiet, pero hemm xi ħaġa ta' madwar 55 triljun euro fil- l-industrija tal-assikurazzjoni fuq livell Ewropew għanna naraw flima direzzjoni sejrin fi rigward tal-fond ta' rezoluzzjoni. Jidher li għaw min mux kullħat se jaqbel miħaj, pero jena ser nitratta dawn il-fatti ta' kif qed narhom jiena. Fuq xi emendi żgħar jiena nemmen li l-Ewpa għandha tieħu deċiżjonijiet kontra istituzzjonijiet individwali fl-applikazzjoni konsistenti tal-regoli tal-komunità u bekk dawn id-deċiżjonijiet japplikaw għal istituzzjonijiet relevanti finanzjarji f'dak l-istat membru partikolari u b'mod partikolari fl-istati membri li mhux qed eh, isegwi regoli. L-Ewropa għandha tkompli taħdem fil- uh, rigward ta' equivalence recognition din hija xaġa importanti ħafna u nassiguraw li dawn għandhom rwol essenzjali fl moderal tal- uh, ta' fuq livell globali. Bekk inkun nistaw niżviluppaw deċiżjonijiet ta' kuvalenza globali u hemm ċertu raġunijiet li assiguraw li aħna niksbu financial equivalence u regolamentazzjonijiet fuq livell globali u dawn isiru issa jibdew nibdew naħdmu fuqhom issa. Kif is-sjot qed tagħmel bħalissa wkoll. Issa tolbu wkoll il-Kummissjoni biex tinvolvi l-ISIOPS jien għandi xi dubji jekk dawn u miex involuti bisħieħ eh, kif suppost. Pero nishtiq narom involuti ħafna iktar f'dan ir-rigward. Dawn l-emendi ovvjament ġew miżjuda ma' l u ma' liba. U dawn l-emendi, la bozz ta' emendi, ġew ukoll modija lil Joint Consultative Com Committee. Musa noqgħod nitkellem dwar dan għaliex naħseb li hemmhekk għandna diġà tip ta' konsens hemm xi Proċess li dan ser jippermettilna biex insaħħu approċ iktar integrat ta' supervizjoni fuq livell Ewropew mingħajr ma jkollna għalfejn noqogħdu niffurmaw supervizorju integrat li naqseb li huwa wis ambizjuż. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nimxu Għal kwistjonijiet makro prudenzjali u it-twaqif ta' bord ta' riskju sistemiku. Grazzi ħafna. Jena mux se noqgħod intenni il-kummenti li għadum kif saru imma memxie kontroversi kbar fit-test um, forsi hemm xi mm, nies li jixtiequ jisqu fuq xi affarijiet oħra, ma nixtieq nitkellem fuq affarijiet eh, prinċipali mela fir-rapport la Rozier eh, kien eh, għażla li l-Kummissjoni adottat u ħadd qed jikkontesta li s-supervizjoni makroprudenzjali għandha taqa' taħt l-auspiċi tal-Bank Ewropew u um, em, eh, xi irqat li għandhom xjaqsmu marwol li jingħata lil bank ċentrali kien hemm dawk li xtaqu tnaqqis fl-influenza, rridu aħna noħolqu bilanċ bejn il-ħtieġa ta' trasparenza għax il-kriżi waslet li jkun eh, hemm ħafna sospett fuq is-superviżuri u s-sistema bankarja imma bżonn ukoll eh, l-indipendenza jiena ma nixtieqx li ninkludu rappreżentanti mill-istituzzjonijiet jew is-setturi industrijali Jiena proponejt li għanna jkollna nis li jistow ikunu trasparenti fuq livell personali u għedna l-istess ħaġa l-bord u il-Kumitat Permanenti. Umbat rridu naraw jekk aħna kontenti bi Kumitat uh, Eh, ta' konsulenti intern inkluż eh, esperti minn 27 banki u nkella aħna se ninkludu l-esperti esterni u koll minħabba l-affert li smajna l-ġimma l-oħra jena favur l-ideja li jitkellimt dwar ovvjament jena lest u koll li nikrometti fuq xie affarijiet ġifiri li kolna esperti internazzjonali u koll iktar kuxjenza dwar din is-supervizjoni ġdida li l-Ewropa għandha jkollha. Suġġetti ieħor dwar jekk għandna nieħdu deċiżjoni fuq l-evoluzzjoni tal-futur jew inkella jekk għanna nibdow bl-affarijiet li diġa għanna ir-rapport la Rozier jibda bl-affarijiet li diġa għanna li nżammu it-tlet kumitati l-anfalusi insaxħu s-setat tagħhom imma nħallu hemmhekk. Jekk nagħmlu hekk impliċitament naraw li memlek dalok li konna tlet korpi fi tlet ibliet differenti, nitolbu għom jikbru, Umbat, eh, ktar tart najdulom, iridom jikbru independentament, imma bat najdulom li le tridu taħtmu fl-imkien naħseb irridu nistudjaw l-affarijiet iktarx fil-futur se jkun hemm inqas għażliet disponibbli il-Viċi President għal li kien favur Twin Peaks imma mhux il-modell li eh, in-nies dawn it-triket jitkellmu dwarhom. Irridu nieħdu deċiżjoni li tkun waħda tajba jiena vera grata lil kollegi li resqu eh, l-emendi tagħhom hemm il-bord tar riskju sistemiku jekk aħna nixtiequ li l-affarijiet jaħdmu mod suppost possibu importanti li jkun hemm il-koordinazzjoni l-effiċjenza importanti ħafna. L-aħħar punt tiegħi li huwa marbut ma xqalu ir-rapporters u l-ideja ta' triggers ta' l-urġenza it-test tal-Kummissjoni ta' tiseta lill-Kumitat sabiex jiklassifika ir-riski ħalli ngħidu f'xi każijiet li hemm riskju u dinja konsekwenza li rridu natuhom l-opportunità jiddikjeraw l-urġenza u ovvjament ħajamlu dan b'koordinazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti l-oħra. Mennar ma twissija toħroġ minn dan il-korp biss, san se jkollna laqat ma shadows, jiena l-esta li naċċetta l-emendi, imma l spekulazzjoni li tisseħ kontra l-euro, kontra l-stat membru partikolari, il-futur, hemm xi biżgħat li ġew espressi hawnhekk għanna bżon li konna l-iktar eh, sistema effiċjenti possibli kien hemm ħafna ħsibijiet eh, fl-Istati Uniti, Renju Unit, Ġermanja, ma rridu namlu la kollu li nistaw biex naċċertaw li din il-kriżi ma terġax isseħħ, jew il-konsekwenzi huma inqas għal dawk li ħalsu t-taxxa u ħaddiema u negozji żar li palissa tibatu. Grazzi ħafna Issa se nimxi għal ħidmit speċifiċi tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar it-ħaddim tal-Bord Ewropew dwar riskju sistematiku sur Rosar li huwa xadow ukoll ta' affarijiet oħra. Grazzi ħafna, żewġ minuti biss, Signora Ċer, peress li ir rapport tiegħi huwa fil-qosor ħafna dwar ir-regolament tal-Kunsil li jagħti ħidmiet partikolari lill Bank Ċentrali Ewropew rigward il-funzjonament tal-Bord Ewropew dwar ir-riskju sistematiku hemm proposta relazzjoni eh, bejn l-ECB u l-ESRB qed nipproponu li l-President tal- bord irid ikun il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew nixtieq nirringrazzja l-kollegi li qegħdin hawnhekk f'din l-awla li tawni ħafna materjal ekonomiku fuq l-eżistenza ta' inkompab l-affarijiet mhux kompatibbli, importanti li nżommu ċertezza tal-prezzijiet waqt li li jessar, ġifir dan huwa rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew, u li jessar bi garantixi l-istabilta finanzjarja jiena mhux se nidħol fil- l-irqat ta' din diskussjoni imma jekk m'għandniex aħna gvern eh, Ewropew li jew xi ħaġa simili eh, l-gvern Ewropew il-Bank Ċentrali Ewropew huwa l-uniku korp indipendenti li għandu l-autorità li jaqdi rwol importanti fi supervizjoni Ewropea tal-futur. Din hija l-opinjoni tiegħi u kif qedtilkom qabel jiena vera grat għal kuntatti eh, mal-membri parlamentari li eh, għalmuni nara l-inkompatibilità. Peress li għadna għet nibnu l-Unjoni dinja raġuni il-għala għet niproponi rwol b'saħħtu għal-Bank Ċentrali Ewropew pala l-uniku korp indipendenti bi abilta morali li Jamelek hekk eh, jiena nipproponi li l-President tal-ISRP RB għandu jidher eh, darbtej fis-sena quddiem dan il-Parlament fi ġrajja marbuta ma' supervizjoni finanzjarja imma separata mill-laqat li konna mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew għax nista' nifhem li hemm xogħol importanti li jrid isir hawnhekk. Jiena naqbel mal-affarijiet li jintqalu l-ġimgħa l-oħra fi dan il-kumitat li supervizjoni finanzjarja iktar importanti mir regolamentazzjoni finanzjarja. Għalxejn ikolla l-aħjar regolamentazzjoni jekk m'għandniex supervizjoni effettiva għalhekk it tiegħi Eh, jasemmek minħabba li per eżempju dal-ordu sur Konstanzio għal li trattat ta' Lisbona ma jatix eh, rwol ta' supervizjoni l bank ċentrali Europo. Għalek eh, għanna bżon naħna natu rwol importanti l-supervizjoni, għax mux ħajkun hemm opportunità oħra jekk ħames jew 10 snin oħra se jkollna kriżi finanzjarja simira, simili, il-gvernijiet mhux se jkollhom marġni għal manuvrar, mhux se jkun hemm opportunità oħra sabiex jissewwu eh, dannu ta' kriżi eh, ta' daqs li kellna issa reċentament. Grazzi ħafna se nistgħu nimxu għas ta' l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni l pensjonijiet tax-xogħol u l-Awtorità Ewropea ta' Titli u Swieq, jiġifieri omnibus wieħed u ir-rapporter Antelin. Grazzi ħafna qed nitkellem fuq id-direttiva Omnibus, eh, jena Shadow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 u eh, pal per eżempju tas settur finanzjarju, l-ideja jalli ndaħlu l-eżistenza tagħhom u r-wol ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn l-autoritajiet eżistenti li dawn daħlu għan fid direttivi settorjali u il-ħidma ta' medjazzjoni u l-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' direttivi fuq ir regolamentazzjoni li diġa eżisti standards tekniċi fejn li ikollna eżerċizzju ta' aġġornament kif smajna mis-sur Margo il-proposti ġew infasla qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u hemm żewġ kategoriji eh, differenti, pereżempju atti ta' delegazzjoni u atti ta' implementazzjoni. Qabel kellna kollha strateġija waħda biss sana ek fil-latti delegati u qabel kellna l-komitoloġija li iktar kellha xtaqsam mal-implementazzjoni, ġestjoni, konsultazzjoni. Għalhekk din is-sistema kif eh, tikkonforma ma setax ġodda eh, fid-direttiva Omnibus eh, battentat li dil-kwestjoni tiġi solvuta it-tibdiliet jaffetwaw l-iktar livelli 2 u 3 Um, level 2 ftit qabel il-leġislazzjoni u level 3 eh, li ġiet imqasma eh, palissa fi level 3 eh, dan għandu jkun vinkolanti irridu nħarsu lejn l-impatt ta' l-standards tekniċi fi livell 2. Aħna konna t-nipruvaw insolvu dil kwistjoni Provajt insolvi dil kwistjoni jena. Kriteri differenti u mill-istajt nara mill-emendi, jemmitt emenda. U ma naħsibx li hemm ħafna diskrepanzi, naħseb li se nkunu nistgħu naslu għal kompromess. Ġala darba għandna kriterji li se jkunu utli għall-applikazzjoni fil-futur. Kriterji huma dawn. Meta standard tekniku għandu jiġi żviluppat permezz ta' qatt delegata xrajna federativi li hemm żewġ livelli differenti ta' żvilupp leġislattiv u għalhekk li għandna niddistingu bejn il-level 2 u level 3 ta' qabel għax fid-direttiva għanna livelli differenti mħalta imma man mridux aħna dawn indaħluhom fl-atti kollha delegati għax Dan ifisser li sen katru l-valur ta' attiv fejn mhuwiex meħtieġ ġifiri li naddu minn proċess sitwal daqshekk ġifiri għandna standards tekniċi f'level 2 u 3, level 2 għandna la bozza l-standards fejn l ideja hija li naraw li minn dawn għandhom ikunu atti delegati u aħna rridu konsidraw li dawn l-atti li jiġu delegati dawn għandhom jkunu parti mill eh, ktib eh, ta' regola regoli uniċi jrid ikun hemm regoli fuq definizzjonijiet li se japplikaw fuq is-suq kollu kemm hu l-operaturi finanzjarji għandhom bżonn jaħdmu b'dawn id-definizzjonijiet eh, l-informazzjoni għandha tingħadda lis-suq u l-operaturi jew awtoritajiet il-proċess ta' supervizjoni rrit ikun uniformi u koll u single rule book għandu jinkludi l-informazzjoni essenzjali għal dawk l-autoritajiet li huma parti mill-autoritajiet ta' supervizjoni għax huma eh, essenzjali għall eżistenza tagħhom stess u eh, involviment fis-sistema u għalhekk għandna jkollna single rule book ġifieri eh, ktib dwar ir-regoli u bekk nkunu qed nikkonforma ma' trattat tal Design li jitkanu dwar l-affarijiet li jimxu id fit mal-elementi ċentrali. Aħna t-nitkelmu dwar dawn l-aspetti u bat level 3 għanna l-atti ta' implementazzjoni. Għalek dawn iż-żewġ tipi ta' standards tekniċi u f'xi każijiet l-awtoritajiet eh, ifasslu l-affarijiet huma stess u mbagħad każijiet oħra eh, Hemm standards ta' livell tlieta, l-istess proċess, eh, riżultat differenti dan għandna nsolvuh b'mod konsistenti bil-proċessi ta' regolamentazzjoni u minkejja l-organizzazzjoni ta' dawn il-kriterji li ma kienu ċari fil-proposta tal-Komissjoni aħna provajna indaħlu xi kriterji li ħarġu minn dan il-Kumitat jiena e, aċċettajt emenda minn kollegi Mm, kienet ibbażata fuq laki li għanna bl-intervenzjoni f-moment bikri mbagħad hemm proċedura oħra l-atti delegati ġifieri inkludejna dawn l-emendi fuq eh, direttiva omnibus Ma nsibx li se jkun hemm xi diffikultajiet kbar sabiex naslu għal kompromess qed nistennew aħna wkoll il-proposti tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u ma se jresqu pakkett importanti ta' emendi lan huwa li jkollna soluzzjoni koerenti għal l-emendi minn dan il-Kumitat il-Kumitat tal-Affarijiet Legali u mbagħad fl-istess waqt soluzzjoni li rridu nsibu flimkien ma' rapporters tal-rapporti prinċipali. Grazzi ħafna. Issa sendura l-lista tiegħi u għana Vicky Food eh, li reġa' da unek mana. Ler, skuza ruħi, eh, vera, inti eh, tista' tagħmel ħafna eżerċizzju fil-parlament diffiċli nikkumenta fuq eh, emendi li għadek eh, ma rajtx, imma eh, nitkellmu dwar l-IFM 1527 1527 għalek Jean Paul qed jirbaħ importanti ħafna u għalek u tantem konsens fuq kif supervizuri rridu jaħdmu flimkien kif għandna bżonn il-Common Rule Book huwa importanti ħafna u hemm ħafna kunsens fuq dawn il-kwistjonijiet. Jiena dejjem għad li tant huwa importanti li dan iseħħ li jrid iseħħ waqt l-ewwel għalijom l-aktar fis possibli għax jidirli li li forsi qed jintilef il-momentum u huwa għalhekk li ħafna mendi li jiena ressaqt sabiex dan id-dokument javviċina l-pożizzjoni tal-Kunsill ħalli bekk eh, tistaw tiblu tamlu hekk u hemm differenza bejn dawk li jazbu eh, fuq dan pala proċess eh, ta' evoluzzjoni verra. Għadbitni suġġeriment ta' klawzola ta' revizjoni wara ftit snin, ġifiri aħna le maħadnix il-test tal-kunsil unbat resaqna l-emendi kollha tal-kunsil. Hemm xi affarijiet li marru eh, lilin minn dan imma diffiċli li eh, kien diffiċli li l-kunsil eh, waslu sal-pozizjoni li jissandu. Mela, il-sugġeriment partikolari tal-rapporter sasoni tpoġġikom f'pożizzjoni biktar iktar poter jew inqas poter meta tmur titkellem ma' bank. Jiġifieri xi jeħut mill-postijiet ir-rapporters qalu li l-informazzjoni awtomatikament kellha ssir pubbliku u il-supervizuri u regolaturi għalu li huma jemnu li għandhom pożizzjoni iktar b'saħħita jekk huma għandhom irridni jekk huma jgħidu li rrid jiena nisfurzak istituzzjoni finanzjarja li tippubblika dawn l-affarijiet u se tkun obbligat li tippubblikom, iġifieri għandhom pożizzjoni iktar b'saħħita iktar milli l laffer l-istampar ikun obbligatorju. Ġifiri għandhom id-dritt li jagħmlu dek nittama li inti tisma eh, dawn l-affarijiet tisma regolaturi li qed jippruvaw joħol u sistema ta' regolamentazzjoni aħer. Ġifiri hemm mill-elementi li minflok qed jagħtuhom um, Eh, eh, mill-flokka jgħidu li d-dejt għanda tiġi publikata b'mod automatika u mm, l-emediet għetum id-dritt li jisfurtaw l-istituzzjonijiet imbagħad se jridu nħarsu lejn l-emendi l-oħra aħna xtaqna nivvirġinaw il-pożizzjoni tal-Kunsill u li naħdmu fuq l-affarijiet li ġew speċifikament mill-regolaturi u talba tagħhom għall-informazzjoni. Grazzi. Uh, next Grazzi ħafna, għuna ħokmak. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-għal qabel kollox eh, le mux nejr rapporters li rridu konsidraw dawn l-emendi kolla. Eh, Nixtieq jiena nifoka fuq żewġ raffarijiet l-ewwel ħaġa l-esperjenza li ħadna mill-kriżi dak li għandna bżonn iktar trasparenza u iktar supervizjoni transkonfinali. Importanti li nżommu dawn l-affarijiet qudiem għajnejna u li ikonna fokus. Meta niddiskutu xi prodotti mela nibdew aħna bil-kontra. Importanti li jkollna ir-regoli transkonfinali li supervizjoni, trasparenza. Kieku kellna ek stajna niksbu ħafna, stajna nevita ħafna bi problemi li jadna et qed il-lum. it tini punt u importanti u koll li nistaw aħna eh, naċċertaw li kunem f'xi affarijiet f'postom, Irdu naraw eh, u importanti li jikonna din l-autorita Ewropea, ma jena nasib li importanti wkoll li nistgħu nserħu fuq e, e, l-autoritajiet nazzjonali u kif nistgħu nsolvu l-problemi fuq livell nazzjonali u dwar punt il fond ta' restaur fuq livell Ewropew jiena naħseb li huwa dan huwa pass kbir il-qudiem imma għanna noqodu l-ura motiħor kif nistaw nizbu l-istess għan li najdu li kif l-Autorità Ewropea għandha responsabilità li taċċerta li fuq livell nazzjonali hemm finanzjament sikur għall impenni kollha li l-banki banek jagħmlu kemm jekk ikunu fuq livell Ewropew jew reġjonali sabiex dawn ikunu jistgħu jsolvu l-problemi tagħhom. Regolament bħal dan seta pereżempju e, e, ikopri problema fl-Iżlanda fejn kien hemm nuqqasijiet fis-supervizjoni tar-regolamentazzjoni u nix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 bil-rapport, fuq il-rapport ta' Makaju se nibda. Jena din, din l-idea ta' tlet livelli nara pozitiva, kull livell għandu jkollu sistema ta' sorveljanza tiegħu, però jina għandi xi dubbi għonek. Specialment meta nitkellmu fuq il-Fond Ewropew tar kupru jiena l-idea stess ta' ġobni però ehm, e, tidir li e li t-applika bis tal-istituzzjonijiet bankari illi jippreżentaw riski sistemiċi Ewropej. U dawn se jiskludi, se jiskludu il-banek e, eh, ta' livell intermedju, dan u għal dubju li għandi. Naturalment ma rex ninsar eh, il kasta pajizi il portugal fej l-ikbar frodi f-bank, saret Bank illi kella biss 2% tal-kwota tal-Bank Nazzjonali u l-autorità Portugiża qalet li din il-bank dan il-bank ma kellux risk ma kien ma kellux sogru sistemiku, però mbagħad fl-aħħar din il-banka ġiet saret eh, nazjonalizzata u għatma għatma skoprini xkollox fuq din il-kwestjoni. Għadda stat l ewwel mistoqsija tiegħi il-kamp ta' applikazzjoni li ma banek ikunu jistaw jużaw dan il-font tal-kupru. Umbat anki il-font eh, kemm se jkollu eh, xfonta kif se jkun dan bank, karakteristiċi se jkollu ikun font li jkun riservata għal banek kbar. Imma xi kriterju għanna, nistaw nitolbu lil kummissjoni biex eh, terġa teżamina l-kwistjoni, imma nafu x'qed ngħidu għaw u biex nagħlaq għax ma rridx eh, indum nitkellem wis, nixtieq anki nitkellem fuq aspetti ieħor hawnhekk. Eh, biex naqbel ukoll ma' ma' Signora Gular fil-rapport taħħa, jiena naqbel perfettament li jkun hemm konverġenza massima bejn is-seta tal-Bank Ċentrali Ewropew u is seta ta' sorveljanza. Il-Konsil Ġenerali ta' Sorveljanza u l-Assemblea ta' Sorveljanza jiena naħseb illi hemm relazzjoni proporzjonali inversament bejn is-sorveljanza makroekonomika. Aħna qed ngħid forsi hawnhekk qegħdin noħolqu struttura tqila wis u mhux responsabbli biżejjed, burokratizzata żejjed. Mela biex inkun naf kien baqa' min baqa'. Jury, uh, Mr. Sanchez Prezedo wants to come back in again on other things, and then Mr. Pitella. So, and then we'll be back to rapporteur. Umbat nerġaw naddu għal rapporteurs li jishtaw jirġaw jitkelmu forsi. Mela se nibdow lista ġdida, s-senjura Ratman Kohl. Iva, grazie ħafna, President. Jena xtaqt nibda bżewċ kommenti ġenerali fuq dak li għandu xaqsam mal rapport ta' Margallo fuq is sorveljanza tal-banek. pall darba il-kollegi Skinner oħrajn jafu li jekk inkunu ambizjużi biss ninkunu nistaw nitkellmu għal-Kunsill. Ma jistax niksbu kollox imma rridu nuru iktar koraġġ anki mal-Kunsill. Huwa importanti illi fuq il-sorveljanza Ewropea, ċentralizzazzjoni tal-sorveljanza Ewropea, għandu jkunem sistema ta' eh, burden sharing tal-ispejjeż. Għax mu mhuwiex possibli illi il sorveljanza il Ewropea ħad tindaħal hawnhekk mingħajr ma' ma jkunem hemm disciplina ċara fuq um, l-ispejjeż minn se minn min, min se jħodhom għax bekk se jkun ħsara kbira għall-autorità stess. Allora rridu attenti għal dan il-burden sharing. Fl-ewwel ta' jannar tal-2011 allura eh, din id-direttiva fil-qafas ta' din id-direttiva rridu aħna nikonvinċu il-Kunsill biex jiġi maħna biex nagħmlu pass il-qoddim hawnhekk it-tieni kumment ġenerali fuq Dak li għandu xaqsam mal-ħidma ta' din l-istruzzjoni. Barra mill-dawk ta' sorveljanza, irridu naħsbu anki għal-governance, eh, l-audit, rapporti, ħlasijiet u eh, disponibilità tal-krediti. Din hija espansjoni kbira illi u koll edha tasal tard fuq dak li għandu xaqsam distribuzzjoni tal-ħidma mal-Bank Ċentrali Ewropew. Eh, se toħloq forsi xi diffikultajiet ta' distribuzzjoni tal-possibilità ta' verifikazzjoni tal-krediti u disponibilità tal-krediti. Forsi mhux aħjar nħalluhom dawn il-ħidmiet fidejn il-Bank Ċentrali minn għamlu u konfużjoni? Issa fuq il-rapport liħor. Aħna qegħdin naqblu fuq dak li għandu xjaqsam mal medjazzjoni vinkolanti, limitazzjoni tal-klawżoli minar ma, ma nsegwu il-xewqa tal-Renjunit fuq da. Pero irridu niftakru. L-għonet il-proibizjoni tal-proposta ta' transazzjoni fuq ċerti prodotti. Aħna ġa tkellimna fuqhom daw bilateralment. Però għat għandi xi dubbi fuq dawn is-soluzzjonijiet. Għaliex mhix propju il-prodott imma kif qed jiġi autorizzat dan il-prodott u anki l-ambitu tal-użu tal-prodott u dinja ħaġa li eh, hija negativa mhux il prodott stess. Allora forsi mhux ħaġa ħjar fis-sorveljanza niverifikaw jekk l-istruzzjoni finanzjarji mhux verament Eh, kapaċi jgħamlu verifika ta' dawn il-prodotti ma nara ebda ma narax li jemmo mod aħjar minn dan. It-tieni mbagħad il-punt ta' sorveljanza Ewropea li tkun tista' eh, prezenta anki il-menti mal-rati nazjonali. Jina fl-opinjoni tiegħi dan ma jaqbilx ma' din is-sistema u għadni etnara problemi fuq dan. Dawn huma l-osservazzjonijiet tiegħi għalissa. signora Lulling. Grazie, President. Jena shadow rapporter ma għal PP fuq il-riskju sistemiku. Għandi komment fuq il-meritu. Minix sen ot naddi l-emendi kolla. Imma il-rapporter il għamlet xogħol importanti ħafna jiena naqbel ma' ħafna mill-inizjattivi tagħha u toġobni anki kif eh, mexxiet għal kwistjoni anki b'mod innovativ ħafna il-Kunsill ma għamilx ħafna sforzi għal dastan aħna hawnhekk nistgħu nkunu iktar ambizjużi. jina naqbel ma' rapporter fuq dal-punt. E, Signora Gular ridet issegwi l-idea tal-estensjoni ta' rappreżentanza fil-Kumitat għar riskju sistemiku. Jena minix kontra din l-idea. Pero jek aħna kolħat jaħseb l-istess mod, aħna mux ta' nimxu qoddim ħafna. Naqblu għallura ma l-idea tal-ftuħ, din hija ħaġa popolari issa, Pero jiena il-grupp tiegħi eh, naqblu li rridu noqogħdu attenti. Il-ECB m'għandux ikollu rwol ta' eġemonija, però għanda iżom ċerta maġġoranza fil-kontroll, għalix għax l-ewwel netti l-unika istituzzjoni tal-komunità illi qed nindikaw u anki għaliex u rrit illi <laughs> ħadmet tajjeb il-parlament għandu uh, ideja aktar ambizjuża minn dik tal-Kommissjoni u fl-opinjoni tiegħi biex niggarantixxu din l-ambizzjoni rridu nipromuvu il-livell Ewropew uh, u mhux dak nazzjonali. Dan il-Kumitat għar riskju sistemiku minn l-oħra mhux se jsir istituzzjoni illi ħatkun f'kompetizzjoni mal-ECB għaliex l-ECB tista' titlef il-kontroll mbagħad u se jkun hemm eh, rivalità bejn istituzzjonijiet u dina tkun ħaġa negativa u perikoluża ħafna. U mhux ta' min jirakmanda għaliex fuq livell tal-Ewropa il-supervizjoni miex waħda mill-aħjar. E, il-kwestjoni tal rusijer u l-bażi li qed naħdmu fuqha Kumment ieħor, aħna naqblu fuq din il-bażi, issa però emżon insibu bilanċ preċis. Jek jenħarsu lejn il-mikro supervizjoni, din hija taħt il- kompetenza nazjonali, il-makro supervizjoni għanda tkun fuq livell Ewropew u din hija ħaġa importanti ħafna. Għaliex eh, inkella se jkollna nerġgħu niddiskutu fuq kollox, nala u ngħid illi naċċetta illi jkun hemm ftuħ kaut, però mhux kif qed jgħidu il-kollegi soċjalisti u ħodor għax hemm linja, linja li ma nistawx imorru l minna. Jina prezentajt emendi illi bazaw propju u li ma bazati propju fuq dan il-prinċipju. Jina nħoss illi ħadd ma jista eh, jajdena li m'għandix raġun, imma nittamaw illi s signora Golar tikkonsidra l-opinjoni tal-grupp tagħna. U fuq dan eh, nixtieq nagħmel kommenti fuq il-rapport ta' Margajo. President, jina għet nitkellem fuq il-proċess ta' deċiżjonijiet illi fl-opinjoni tiegħi huwa importanti ħafna. Dati l-appoġġ tiegħi għal rapport Skinner u Gigold u fuq il-rapport ta' Margajo bil-maġġoranza kwalifikata nistaw najdu li dan ir-rapport qed favorixi ħames jew sitt stati gbar u edha tmur kontra l-istati l-oħrajn zar li huma żewġ terzi tal-istati membri fi deċiżjonijiet kollha marbutin ma' din dan ir-rapport jina kont nippreferixxi kiku soluzzjoni kif se ngħid. Eh, kull stat membru vot wieħed, eh, leħen wieħed, Ma nifhem illi u neċessarju ninsibu nsibu eh, soluzzjoni għal differenza bejn l-istati ta' original l-istati l-oħrajn Għal dastant ma nistax naċċetta l-emenda 103 tal-Sur Bargaju. Kozlik. President, jena fuq ħafna affarijiet naqbel ma Sinjura Lulling u l-Konsil u l-Parlament eh, huwa kompetenti biex leġizla fuq il-supervizjoni kommerċali. U fil-Kunsil kien hemm ftehim il-ftehim kien diffiċli biex jintlaħ kien ma kienx faċli li jintlaħ il-ftehim. L-emendi mill-Parlament Ewropew se jfixklu il-bilanċ li jintlaħaq fil-Kunsil. fil kunsil u għal daqstant u probabli li se jkun diffiċli ħafna illi nilħu ftejim ma' rappresentanti tal-istati membri. Jiena konsultajt il-ministri finanzjarji, il-Bank Nazjonali tal Slovakkja u l-Assoċjazzjoni Finanzjarja, il-Ministru, il-Ministeru u l-Bank Nazjonali jaqblu huma jirriflettu il-pożizzjoni ta' pajjiżi żgħar fuq kwestjonijiet fundamentali tal-din il-liġi. U u jemendaw, jemendawa. Jena mm, nifem li ħafna minn dawn il-proposti li qed proposti hawnhekk fil-Parlament nifhimhom, però rridu nkunu realistiċi għax l-istati membri se opponuru kontra taħħom da, mux noqgħodhom fi dettalji ma l-istati membri eh, ser jikkonsidrawa dina bħala eh, intħil inġustifikat u anki sproporzjonat meta weħit is anki eh, lan. Is-supervizjoni ta' swieq finanzjari fl-opinjoni tiegħi mhijiex kwistjoni ta' ambizzjoni u jiena naħseb illi aħna unek irridu mm, niprofaw inqablu l-ambizjoni ma' realtà u ma' l-responsabilitajiet irridu nikonsidraw li muma. Allora jiena naħseb illi l istituzjoni slovakki se kollom riservi kbar. U bla dubju l-Istati membri xtiq u l-autorità nazjonali iżommu il-setat ta' supervizjoni fuq l-istituzzjonijiet, ma jiridux il-konsekwenzi negativi fiskali u l-effetti negativi fuq il swiq nazjonali e, e, meta wieħed jitrasporta dawn is-settat lejn l-Ewropa fuq livell Ewropew. L-Ecofin f'Deċembru qabel fuq afas għal soluzzjoni ta' tilwim fil-kas bejn l-autoritajiet ta' supervizjoni. Nishti u koll nitkellem fuq punti oħrajn. Lessa għadda tiħu li għabazi ta' maġġoranza sempliċi bil-prinċipju ta' vota l-kull membru, mux bil-maġoranza kwalifikati fil-Kunsil. Din hija l-opinjoni tal-Istati membri huma se jżommu din il-pożizzjoni u huwa possibbli li se jkun hemm konflitt bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsil fuq dan il-punt. Em, eh, bosta kazi simili se prova essa nixborhom flimkien u nibatom li rapporters eh, rilevanti. em, eh, komunikazzjoni bejn il-Parlament u l-Istati membri u jiena qed nifhem illi ħafna mill-Istati żar u anki xuħut minn dawk il-kbar għandhom l-istess opinjoni illi illi kellhom anki dawn żminijiet u għal żminijiet twal. Grazie President. Nishtiq li tolbok tikkonsidra l-emendi li aħna la resaqna fl-imkien ma' Korix u jirrigwardaw tliet punti, tliet suġġetti. L-ewwel net aħna nixtiequ nsaħħu l-indipendenza ta' dawn l-awtoritajiet, nixtiequ nsaħħu r-rappreżentatività ta' dawn l-awtoritajiet u fl-aħħar ukoll nixtiequ inżommu s-supervizjoni tal-Parlament għawija u koll meta niġu għal dawn l-autoritajiet. Issa dettalji. U sen deskrivi anki l-emendi tana. Fuq l-autoritajiet aħna nixtiequ illi tissaħħaħ ir-rappreżentatività ta' ċerti stati membri fuq dak li għandu xaqsam mal-management board, fik li miħor aħna nishtiqu li kunem rappresentanti kemm mill-istati membri odma kif ukoll minn dawk ġodda. Umbat, fuq l-indipendenza tal-autorità, peress li hija fidejn il-Kummissjoni Ewropea illi ta' prova l-amir tal-board, memx bżon li il eh, komissjoni Ewropea tkun prezenti fuq dan il-bord. U bekk dawn l-autoritajiet ukoll se jkunu indipendenti. Issa, fuq ir-wol tal-Parlament Ewropew, aħna nixtiequ illi ikonna leħen fil-ħatra tal-membri tal-autorità tal-appell Nixtieq issa nikkommenta fuq il-bord tal-riskju sistemiku u dan is-suġġett jiena diġà semmejtu meta kienaw is-sur Trixel bieraħ fi smih tiegħu. Il-proposta oriġinali ma titkellimx speċifikament fuq il-kompożizzjoni tal-Kumitat Steering Committee. Il-proposta tagħna hija illi ngħiduh b'mod ċar illi il rappresentanti kemm mill-area mill-Eurogroup kif ukoll barra għandhom ikunu rappresentati f'dan l-steering committee. Nixtiequ ukoll illi l-ECB u anki il-banek nazjonali ċentrali ikollhom leħen anki fuq l-azzjonijiet tal autoritajiet u l-obligi ta' rapportar għandu jkun miktub eh, b'mod li li ma jwassal xal pis amministrativ kbir wis. Li rapporter se nżommhom sa għall-aħħar. Allora sa għasin Assur Pitella. Grazzi President, meta uh, wieħed uh, eh, jqis li il kompetizjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament diġa beda tkun ħaġa tajba nżommu pożizzjoni l-iktar viċin, liktar qrib tal-Kunsell. Eh, anzi, liktar qrib bejnietna. Eh, Minna ma nimxu l-ura però laqas eh, pass zaħir wieħed. Għax il-kwistjoni hija importanti ħafna jekk aħna se nimxu l-ura, e ċittadini se jkunu kontratana għax ma jifmux għaliex il-Parlament Ewropew et jihu pozizjoni e, e, dajfa bħal konsil. Issa ħanajdilkom li muma l-kapitoli il-design emenda li prezentajti jenu ma jinstabu. L-ewwel hemm il-komitoloġija u l-atti delegati. Eh, hawnhekk l-emendi li preżentajt huma biex nevitaw illi eh, il-Komissjoni Ewropea jkollha seta temenda l-istandard tekniċi tal-awtoritajiet Eh, Umbaħt, eh, eh, emendi oħrajn fuq situazzjoni tal-emerġenza biex il-riskju sistemiku u l-kompetenza tal-riskju sistemiku tkun fidejn l autorita Ewropea u biex nkunu nistaw ikun hemm skambju ta' informazzjonijiet bejn l-autoritajiet kompetenti u għall-istess raġuni jena u koll napoġġa deċiżjonijiet tal-autorità tal-soluzzjoni ta' tilwim. Dawn is-soluzzjonijiet għandhom ikunu vinkolanti eh, eh mal-autoritajiet biex inkunu nistaw nikontribixxu ħanatu ċertezza ġurid legali għal din l-autorità. Eh, għax l-autorità għandha tkun possibbli eh, tirsolvi kull problema fl-applikazzjoni tal-liġi tal-komunità. Mbagħad b'ħafna emendi l-artikolu 22 u artikoli ta' wara irridu nizgoraw li kunem parteċipazzjoni ikbar minn tal-investituri u eh, u dan għandu jkun eh, eh, il-prinċipju bazi tal-essa fuq il-grupp ta' stakeholders għandu jiġi konsultat f'kull deċiżjoni importanti bħala l-aħħar punt fuq il-klawzola ta' salvaguardja jiena diġà tkellimt ħafna drabi u nerġa' konferma illi hemm periklu fuq il-kwistjoni tal-responsabilità fiskali tal-Istati membri illi se joħlo eh, interpretazzjoni differenti u bekk ikunu jistaw niparalizzaw l-attività tal-autoritajiet differenti fi soluzzjoni ta' dan it tilmi Nishtiq ukoll infakkar biex natu iktar trasparenza u sikurezza fis-settur tal-derivati e, il-kwestjoni e, e, tal-kontroparti, tal-parti tal-parti l-oħra għandha tkun fidejn lessa. Grazzi. Ferreira. Grazie Presidente. Andi xiftit mistoqsijiet. Jiena naħseb illi u importanti illi kunem koerenza bej dawn il-blokki differenti. Bħala rapporter. tal-Cross-Board Banking Crisis Resolution. Nishti mm, nifem kem il-rapporter Garcia Margajo se jaċċetta L-għonet, għal-banek illi għandhom riski sistemiċi għanna sistema speċjali, pero lan huwa illi nestendu dan din il-metodologija għal għal ħafna istituzzjonijiet, specialment għal dawk li jkunu transkonfinali, lan u għadan jew dak li nżommu dawn is-sistemi separati għal dejjem. It-tieni e mistoqsija, nagħmel referenza għal font jina naqbel ma l-istruttura u l-ambizjoniet tal-fond, pero hemm xi każijiet fejn hemm dettalji komplikati. Fl-opinjoni tiegħi hija l-idea tal-fond u għatajjeb u settur għandu jizgura eh, il-riski eh, Essa il-font se jieġi ġestit mill-autorità Ewropea jew minn task force eh, li apparti minn din l-autorità u bat lan tal-fond e se ti prevedi il-protezzjoni tal-kredituri u nkela tal-sistem eh, u limitazzjoni tal-riski sistemici ah, Dawn huwa kwestjonijiet differenti. Eh, il-bailout hija ħaġa u ħaġa oħra hija li tevita il-ħsara. il ħsara Allora x'inhu lan preċis ta' dan il din il-protezzjoni? il tiret mistoqsija, meta eh, intuza dan il-fond f'bank illi ikollu riski sistemiċi? L-intervenzjoni eh, se sir bi sistema specifika u mhux bi sistema eh, leġislativa klassika. Mela, skont l-interpretazzjoni legali, Eh, nistaw nimxu lejn armonizzazzjoni akbar, pero eh, fuq il-liġi għandi dubju li ma nistax eh, nirsolvi wahdi u nishtiq li xaħti ċarawli. Issa, fuq dak li xaħsa ma l kontribuzzjoni lejn dan il-fond. Fl-opinjoni tijak għandhom ikunu daw kontribuzzjonijiet li jibbazaw roħom fuq riski, iġifiri għandhom ikunu skont kem għandek riskju, iktar ma jkollok riskju, iktar jkollok kontribuzzjoni jew inkella sen segwu dak li hemm fil-kumitat ta' bal, jew hemm xi evalwazzjoni oħra ta' riskju. U ma tandi mistoqsi oħra. Bħalissa anki fil-każ ta' Spanja hemm il-ħolqien ta' fondi nazzjonali illi jekk il-pajjiżi kollhom intraprizi sistemiċi, kif se jaħdmu daw? ċoe it-tranzizjoni kif se seħ minn dawn il-fondi nazjonali. Relazzjoni hemm bejn dawn il-fondi nazjonali u l-fond Ewropew. Barra minnek, rridu aħna nkunu ambizjużi jekk rridu li konna suq Ewropew irridu noħolqu xi ħaġa ehm, bħal din, però biex ma nintilfux fi dettalji nixtieq nkun naf x'inhuma eh, l-opinjonijiet tiegħek fuq dawn il-punti. Swinburne. Grazzi, President. Ħafna gruppi eh, prova jihdu linja koerenti bejn it-tlet autoritajiet u l esabbi U l-emendi li aħna proponejna huma skont din l-idea. <clears throat> Jina nixtieq eh, li l-komitat bir-rapporteurs tagħha eh, jistgħu jiżguraw din il-koerenza fi stadi li miss għax qed nibdew Eh, nimxu f'direzzjoni differenti hawnhekk. Eh, L-ICR tappoġġa illi eh, jitwaqfu dawn l-autoritajiet u l-ISRB u nishtiqo li kunem rulbo komuni, pero meta għajt is il-kalendarju ta' deċizjonijiet u l-implem u dika għall-implementazzjoni, ċa fil-bidu tal-2011, aħna nishtiqo li din għandha tkun iktar sempliċi possibli hemm żewġ eh, ostakoli li rridu nelbu kif diġa għat fismih oħrajn, il-fond ta' rizoluzzjoni jista' jkollu meritu, però minn ma nagħmlu studju ta' fattibilità dana eh, il-proċess sen eh, sen waqfu ħafna illi noħor u font ta' dawk il-biljuni kollha mhux ħaġa faċli u li ssir malajr l-infurzar bat l-aħjar issir lokalment bil-regolaturi statali għaxum għandhom anke l-esperjenza u għandhom il-personal. Ehm, aħna ħossu li tkun prematura illi natu dawn ir-ruoli li l-autoritajiet ta' supervizjoni diġa. Aħna naqblu ma Skinner li għanna namlu evoluzzjoni, mux rivoluzzjoni. E, ehm, eja l-ewwel nużaw lil Eh, l-mekkanizmi li jeżistu ġa u unħallom jirsolvu problemi diġa huma. Flaqa ta' trojka eh, kienem kollegi li għalunna illi li sejar issa eh, ħadu s sinifikat ġdijt illi issa l-lum nistaw sejhu l-lum European Council Representatives. Pero nishtiqnajt illi fil-fat aħna edin namlu kull ma nistaw biex dan għaddoħ fl-ewwel laqa u fil-moment il-pożizzjoni li nsibu roħna fihom fiha f'dan il-moment edin eh, tant diffiċli li hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa biex naqblu fl-imkien mal-Kunsill eh, biex dawn l-autoritajiet isiru eh, iseħħu mill-aktar fis possibbli. U dinja priorità, mbagħad wara naraw x'setat nistgħu nagħtuhom għal dastantin l-appell tiegħi hija anke jekk ibidlu l-isem tal-ICR biex istis ħaġa differenti jridu namlu kull ma nistgħu biex dan il-proġett jgħaddi flowel, eh, flowel ewwel fl-ewwel qari. Issa s-sur u klut. Jiena minix Grazzi, minix xedaw sur Thomas Handel u xedaw rapporter, pero ma kien xaw U għatalabni li nikkommenta fismu. L-emendi fokaw fuq l-involviment tas soċjetà ċivili u fil-kontroll tal-autorità supervizorja u dan fl-emendi tagħna it-trained unions u akademiċi indipendenti. Biex back dawn Jamlu breakdown tal-sistema supervizorja li di ma kienx kapaċi eh, teleb din il-kriżi posta eh, bosta mir si t dan u aħna qegħdin nappoġġaw din il-pożizzjoni. kol, memx bizziet possibilità biex inkunu nistaw nikritikaw l-autoritajiet, batem kollem il-link tali sibili aħna xiftit kritiċi ma' din il-kondizjoni xan nassu li huma responsabli għal din il-krizi. Aħna wkoll qed niddubitaw fuq l-istruttura tal-awtoritajiet bosta nies diġà semmew dan il-punt. Aħna wkoll qegħdin naħsbu jekk hiex idea tajba li kollok tlet uh, sedi. Tlet sedi differenti. U għanna t-nisolbu l-autoritajiet biex bekk huma jipprojbixxu prodotti finanzjari uh, finanzjarji perikolużi. Is-sur Lombens iġustifika dan xi ftit laqat ilu u jiena naqbel ma' dan. Jiena naqbel ma' din il-projbizzjoni sħiħa ta' ċertu prodotti finanzjarji bħal pereżempju s-CDS aħna favur ta' tranzazzjonijiet finanzjari, ta' taxxa eh, tranzazzjonijiet finanzjari pala mezz ta' kif nirregolaw is-swieq finanzjari. Dan huwa dak li talabni il-kollega tiegħi biex ngħid fismu, nitkellem fismu. Ser nerda lura għar rapporter sisa min jixtieq jitkellem għamlu li sinjal, kulħadd irid jitkellem. Grazzi tal-li permettejt li nitkellem f'dan l-istadju, ma tantx għandi xi ngħid dwar il-kummenti tal-membri li qegħdin jgħaddu l-emendi. Ma, ma ġewx mistoqsija l-ebda domandi, però nixtieq nagħmel referenza bħala amending member ta' dan il-kumitat. Il-ħaġa tajba dwar dan il-rapport huwa li dawn kollha imorru lilin mill-rapport inizjali tal-Kummissjoni. Jiena eh, prezentajt amendi wkoll u koll liktar fuq il-rapport ta' Sur Garcia Margajor, ħabib tijaj li għamil xogħol eċellenti. Nishtiq nejt, nġistifka li jena taħtu inħobb il-mużika, pero nishtiq najdek li forsi tista' tfassal l-affarijiet eh, ma taħjar. U dawn ikun qed iservu għal għan politiku aħjar, għal dialogu politiku aħjar flimkien mal konsil biex bekk pozizjoni pozizjonijiet ċarix nistaw niddefendu. Sostenibilità finanzjarja nixtieq li din tiġi msemmija bħala waħda mill ruoli mix Sustenibilita e, Sostenibilità finanzjarja mhijiex mhux konċet vag dan jinsab diġà fatt ta' regolamentazzjonijiet, stabilità fuq mezza twila ta' żmien, inklużjoni finanzjarja, interazzjoni bejn il-finanzi u l-ekonomija reali, kompetizzjoni ġusta, internalizzazzjoni tal-ispejjeż dawn huma kollha common denominators fil-proposti kollha li għandna. Però nixtieq nifoka fuq is-sistema ta' supervizjoni Ewropea u x'din x'tinvolvi eżattament. Jien ma rridx nissemplifika l-affarijiet iżjed però. Jekk ikollok supervizjoni Ewropea għal entitajiet kbar, dan ma jfissirx li fl-entitajiet il-kbar hemm memx kumpaniji wkoll. Dawn ukoll għandhom jiġu Eh, għandu jkollhom supervizjoni f'mod nazzjonali, fuq livell nazzjonali. Irridu naraw kif din is-supervizjoni nazzjonali eh, tingħaqad ma' dik Ewropea. Xejn m'għandu jmur taħt l-standards Ewropej u allura daqstant irridu nistabilixxu tip ta' threshold biex bekk l-entitajiet finanzjarji kollha fl-Ewropa ikollhom standards tajjeb għaliex hawnhekk qed nitkellem bar qasam Ewropew, erja Ewropea. Hemm punt ieħor li jiena naħseb li importanti Aħna ma rridux li din tkun supervizjoni teknika ibbażata fuq azzjoni leġislativa. Fi trattat ta' Basel jingħad li s-supervizjoni bankarja għandha tkun ibbażata fuq solvency u sigurtà wkoll. U għal daqstant aħna għamilna ta' kontributi dwar dan u ddefinixxina x'tip ta' solvenza u sigurtà għandha tittieħed in konsiderazzjoni fuq livell Ewropew. Riskju sistematiku u eh, riskju transkonfinali irridu niddefinixxu dawn iż-żewġ punti u din hija importanti ħafna biex nipprovdu bażi għas supervizjoni Ewropea. Din għandha tkun xi ħaġa konsistenti u konsistenza tfisser li inti tiddeċidi x'inhu dan il-manwal, dan il-manwal uniku. U ħadd għadu ma ddefinixxa x'għandu jkun dan il-manwal aħna parlament u istituzzjoni għanna namlu din id-definizzjoni u rridu niddeċidu eżattament x'inhu is-suġġett ta' leġiżlazzjoni x'għandu jkun is-suġġett tal-implementazzjoni. Hemm xi proposti li huma importanti u jekk aħna niddefinixxu uh, manwal uniku, dan mhux biss ikun riski f'rigward ta' sviluppi leġislattivi biss iridu wkoll ukoll noħolqu uh, Is-sistema għal membri nazzjonali din hija importanti ħafna għaliex jekk il-membri tal-Awtorità Nazzjonali għandha eh, poteri supervizorju u din għandha tiġi msemmija wkoll fil-lista ta' poteri biex bekk nkunu nafu eżattament x'inhuma dawn il-poteri u bekk ikonna sistema b'saħħitha u sikura. Din hija l-inizjattiva li jiena nispera li ser insolvu mal-Arkemista jkun. L-autoritajiet għandhom ikunu b'saħħithom u indipendenti. Meta nitkellmu dwar standards tekniċi, proġetti tekniċi li ser jiġu sottomessi għal atti delegati u dawn għandu kol jiġu konnessi ma' standard supervisori u l-autoritajiet nazjonali għandhom jadottawhom ukoll. Għanna wkoll jridu nassiguraw li dawn għandhom dawn ser ikunu vinkolanti. Għandu jkun hemm proċess vinkolanti li jkun miftuħ U dan jinkludu wkoll entitajiet finanzjarji ta' daqs differenti. Żewġ punti oħrajn u nikkonkludi. Jina ċert li ser niftijem mar rapporter supervizjoni diretta u il-fond supervizorju. Jina minix kontrarju ta' eh, supervizjoni diretta minn kummerċant li jiddependu b'mod dirett fuq l-Unjoni Ewropea, però irridu nkunu konsistenti u niddefinixxu eżattament fejn irridu namlu din eh, supervizjoni diretta. Fir-rigward tal-banek globali, 25 bank globali jamlu jamlu parti minn 40% tal-assi. Tal Aħna però rridu li il-bank dinji jagħmel din is-supervizjoni diretta, nistgħu iva nagħmlu dan, dan jista' jsir fuq l-iżvel multilaterali. Però jiena nħoss li MFTIM ftehim adottat mill-G20 li jitkellem dwar l-identifikazzjoni tal-entitajiet din hija xaġa importanti fuq livell transkonfinali u allura Ikun aħjarki kik aħna nieħdu dawn konsiderazzjoni għaliex dan żerjejna biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet jekk aħna ma nindirizzawomx, sir ikonna nindirizzawhom iktar tard permezz ta' mezzi oħrajn. U mbagħad ikonna noqogħdu niddeċiedu li awtoritajiet bankari. jixir ilhom li jieħdu din is-supervizjoni. Aħna rridu naraw fejn nistgħu niksbu iktar valur miżjud. U mbagħad fuq il-Fond Ewropew tal-Protezzjoni Eh, finanzjarja. Jena naqbel ma' Sinjura Ferreira. Aħna għanna namlu dan għal numru partikolari ta' entitajiet. il-European Deposits Fund, per eżempju, ħana rridu naraw kif dan nistaw naqdu ma' sistema tal-manager tal-riskju u kif ser naqdu dan ma' sistema ta' taxxa u għal standinja kwistjoni li għanna nanalizzawa. Għanda tiġi diskussa naf li sur Margajja. Għandu esperjenza kbira u jiena għandi fiduċja kbira fih u jiena ċert li sensibu risposti sa ma niġu biex nivvotaw. Jiena ser nazi l-opportunità sur Margajo biex jitkellem. Jiena ser niprofa nirrispondi fil-qosor nibda nirrispondi l-sur Skinner l-ewwel. Ovvjament, il-grupp konservattiv mux qed jipprova jagħmel rivoluzzjoni u jiena pereżempju tkellimt ma' rappreżentant mir-Renju Unit u dan qalli li l-idea hija waħda eċċellenti pero huwa qal li aħna għanna nistennew u nistennew probabbilment sal-kriżi li miss. Issa dwar il-font. Di mhijiex eżattament id-data li għandi jien dejjem ikun hemm referenza għal press li tajt li l-kwantità tal-font ser ikun ħafna iktar oli mill-kwantità għal banek. Il-figuri li għandi jiena Jomx l-istess pero hemm telf fi settur ta' l assigurazzjoni kien wieħed minn sitta e, u kol u possibli li hemm xi riski sistematiċi fejn hemm riskju attiv tal-banek. Il-kriżi per eżempju ġiet provokata minn font Flondra, ma ġietx mill-Istati Uniti, u mbagħad fl-aħħar qed nitkellmu dwar il- Dwar monoline sussidija, s-sissantikom iktar figuri jena. intqal li l-Kunsill qed taqbel ma qed jaqbel mal-Kummissjoni ir-rapport tal arrozjer li dan ma mexiex iktar il-qoddim għal xħasbu l-proposti se jiġu affettwati, il-Kunsill qed jipprova inaqqas il-poteri tal-awtoritajiet Ewropej u wkoll qed jistabilixxi klawzola safeguard li hija msejħa il-vito tar-Renju Unit biex bekk l-Istati membri ikunu jitolbu jistgħu jitolbu lil kunsil meta jħossu li eh, eh, deċiżjoni ma jkollix impatt fuq il-budget. Is-sur La Rosier jgħid li dan il-kumitat huwa msejja hekk għaliex għaliex xi ħadd irid iħallas għal dan kollu. Em hemm talima li għanna nitalmu minn din il-kriżi. Nistgħu naraw mill Turner Review u mill Larosier Report. Hemm żewġ eżempji, il-każ ta' l-Irlanda ta' Lehman Brothers. Il-każ ta' l-assikurazzjoni hija bbażata fuq każ ieħor. Però is-Sur Turner jgħid li hemm żewġ soluzzjonijiet, soluzzjonijiet biss. Jew natu iktar poteri li supervizur tal-host country jew u din mbagħad tkun qed toħloq uh, proibizzjoni li tkun qed topera permezz ta' sussidjarji. Is-Sur Turner jgħid li dan ifisser li aħna neliminaw il-passaport Ewropew u s-suq uniku għas servizzi finanzjarji jew inkella naħa l-oħra Awtorità Ewropea. kolleġ ta' supervizuri li jkun jista' jaġixxi f'każ ta' noqqas ta' ftehim fost is-supervizuri ma jkunx hemm soluzzjoni sa ma jintlaħaq ftehim jew inkella jingħata poter lil bank Ċentrali Ewropew għal atti ta' natura vinkolanti. Ovvjament, realtà turina li hemm ċertu istituzzjonijiet finanzjarji li għandhom jiġu salvati u dan huwa dak li smajna taħt il-kas Lehman għaliex il-falliment ta' dawn l-istituzzjonijiet ser iwassal għal kriżi ta' vera b'ħafna telf ta' tkabbir u ħafna qatt. Jekk għandna rridu nsalvaw dawn l-istituzzjonijiet, allura min ser iħallas? għal ħsara kollha li ssir. U jekk xi ħadd irid jagħmel supervizjoni fuq l-awtorità bankarja eh, minħabba natura taħħa, allura rridu nażlu dik l-iktar qrib tas-sistema. Aħna rajna il-każ tal-Irlanda u il-każ tal-Depositors tar-Renju Unit. U jimmu sen xejn ma dan iktar. Aħna għandna natu responsabilità lil dawn l-istituzzjonijiet u naraw kif dawn għandhom jiġu definiti bil-kriterja stabilita. Jiena naqbel li l-iktar ħagġa importanti hija r-riskju u mhux id-dimensjoni jew in-natura transkonfinali jew inkella l-kriterji l-oħrajn li qed insemmu. Kif qal is-Sur Sanchez? Shadow rapporter għal konservativi tar-Renju Unit qal li aħna kieku kena supervizur nazzjonali xejn minn dan ma kien ser jiġri, allura min ser iħallas għal dan. Biex nużaw il-kliem ta' Sur Obama, irrid nassiguraw li Main Street ma tħallas għal diżastri ta' Wall Street. Irridu nħallsu għall ispejjeż jgħid Sanchez u mhux Obama. U l-istrateġija tal-2020 tgħid l-istess ħaġa meta nitkellmu dwar kontributi tas-settur finanzjarju. U allura dawk in-nies tal-ewwel ikunu responsabbli għal ħsara, ġifieri dawk li qed jħolqu dan id-dejn. Nitkellmu wkoll dwar il-każ tal-Greċja. Intqal ukoll li kien kmini wis, però issa tart wis biex ikonna fond monetarju. Jider li qatt ma nsibu l-ħin tajjeb u xira għal biex nkun nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Is-Sinjura Luling referiet għad la bosta deċizjoni il maġranza kwalifikata, stat wieħed, vot wieħed, jiex raġel nistaw nivvutaw, niddiskutuwa. Persuna waħda vot wieħed ma nafx jekk jiex realistika bizzejjed din, għax laħar minn laħar persuni li ħalsu xarri li ħalsu għal dizastru minħabba l-impatt fuq l-istati membri u l-volum ta' depositu u l-payment flows, pero fil-prinċipju jena les li diskuti dan kollu. U koll jena lest li meta safeguard safeguard clause tiġi intużat ġifiri meta stat membru jgħid l-autoritajiet bankarji u nkella l-autoritajiet tal-assigurazzjoni jgħidu l-hemm xi ħaġa li ma toġobhomx u rridu li sħabhom jiddeċidu fil-kunsill, allura l-istati membri ma jistgħux jivutaw u ma musser ikunu jistaw jivvotaw. Jien ċert li kun nistan nieħu l-appoġġ ta' uħut u kol mi e, mibeda minn anċi oħrajn. Dwar prinċipji antiki u dawk ġodda rridu jinbidlu terminoloġiji. Dan huwa stat soġġett għal eċċezzjonijiet. Għaliex kulħadd għandu l-opportunità li jingħaqad ma' żona ewra. Fir-rigward tal-indipendenza limiti ta' trattat u l-kundizzjonijiet, dan għandu jirratifika proposta l-autoritajiet għaliex it-trattat jitlob hekk. Aħna naqblu ma' dan. meta tkellimna dwar dan, aħna tkellimna dwar shortlisting biex nażlu l-aħjar persuna għal dan ix-xogħol. Sur Pittella jiena naqbel ma dak li qed inti. Hemm żewġ modi ta' kif ikonna eh, rapport parlamentari f'din il-Kamra, jew tipprova taħseb u taqta x'ser joġob lill kunsill u tipprova ssib ftehim ta' malajr, jew inkella tipprova tispjega, tesplora mezzi oħrajn li jitfaw dawl fuq dak li qed jiġri, dak li qed isseħ. Il-Kunsill qed jinbidel. Fis-saċċetija tal-2020 il-Kunsill qal li s-settur finanzjarju għandu jħallas għal parti mill-ħsara li saret. Huma wkoll avvanzaw fuq qatt ta' soġġetti u l-aħjar strateġija biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu progress huwa li nippreżentawlhom l-iktar proposti immaġinattivi possibbli. Aħna qegħdin f'pożizzjoni biex namlu talbiet lil kunsill Dejjem nistgħu eh, namlu paċi, però mbagħad ikun nċedu. Tista' dejjem tagħmel paċi meta ċedi. Pero mbagħad jibdew diskussjonijiet iktar tard ċerta waħda. Signora Ferreira, inti fraħt li fuq l-ambizjoni tiegħi u jiena l sejtni fuq ċertu standard amat ta' kriterji il-board sistematiku ta' riskju se jiddeċid fuq dawn il-kriterji, inti tkellimt dwar persuni li ħalsu taxxa, e ġifiri, il-persuni li ħalsu taxxa li qed ħalsu l-inqas possibbli għal azzjoni fil-rigward ta' ċertu azzjonijiet finanzjari. Il-rapporter ser jibqaw jaħdmu fl-imkien fuq dan il-punt ta' realizmu evoluzzjoni. U koll nix nitkellem dwar proċess tal-anfalussi hawnhekk. Il-Parlament kellu jagħmel poteri leġislattivi għaliex il-proċedura ordinarja kienet bil-mod wis, kienet timxi bil-mod wis biex tkun tista' tadatta għal ħajja maġla tal-lum, specialment dik finanzjarja, dinja finanzjarja. Aħna kenna il-Komissjoni fis uniku kull darba li għedni l-om jirdiram regolamentazzjoni fuq ċertu prodotti jew ċertu derivativi u jew kienu regolaw ċertu setturi bħal per eżempju risk funds jew kienu nistabilixxu klawżoli ta' safeguard, supervizjoni, miżuri ta' kontrolli jew kena armonizzazzjoni, tassazzjoni, kull darba għallunna li ma mhux possibbli, kmini wis. U din kienet xi um, ideali ma nistax nil-ħuqqat. Pero, jider issa li il-kummissarju prezenti huwa iktar konformi ma dak li nemmen jiena. Dan kollu japplika għal Single European Supervisor Aħna edna dan iktar kmieni, għalluna li ma kienix raġun li konna zbaljati issa dak li qed jiġri u dak li qed jiġri fil-Greċja. L-spekulazzjoni waslet għas situazzjoni ġewwa l-Greċja. Sul Sanchez ser nala għawek. Jiena naqbel bisieħ ma' sostenibilità, tkellimt dwar dan miegħek il l autorita bankarja u supervizuri l-oħrajn kif dawn jaħdmu fl-imkien. ser jaġixxu bħala delegati u l-autoritajiet nazzjonali ser jaħdmu bħala delegati il-modell u l-modell ta' politika ta' kompetizzjoni f'mergers flimkien ma' dimensjoni Ewropea minħabba esperjenza li hemm f'dan ir-rigward. Is-sigurta il-handbook komuni Ewropew jiena naqbel mal dan biss din l-aħħar riflessjoni uh, aħna l-koll naqblu li għanna neħilsu minn frammentazzjoni għal regolamentazzjoni u ser inkollu bil-frammentazzjoni għal kriterja prassi fi rigward ta' supervizjoni. Aħna naqblu dwar armonizzazzjoni tal-standards u biex bekk dawn ikunu jistaw jaġixxu. Jista' jkun ikonna l-istess regola fi rigward tal-standards aħna ser ikonna 27 l-opinjoni differenti li ser jiġu applikati. Ser niqafaw sinjuri, grazzi. Grazzi ħafna. Hemm ħafna xinajdu is-sur Sven ek joġbok. Uh, after hours and hours. Mela, wela sijat uh, saħ ta' diskussjoni illum manka l-membri tal-parlament jibdew jajjow hemm xi rappreżentanti tal-kunsill li diġa' telqu hemm oħrajn li jadomaw. Jiena mhux qed nitkellem dwarek. Ma nafx kemm se nikkummenta hawnhekk imma Nixtieq nikkumenta fuq xi affarijiet Silvi ma tanx tixtieq li jkollna ħafna kummenti. Sinjura Lulling qed tinsisti li hemm differenza fuq il-proċeduri ta' votazzjoni dwar emenda 130 fuq l autorita bankarja u il-fat li jista' jkun hemm differenza bejn ir-rapport tal-Peter Skinner u minn banda tiegħu u e, Joseph Maria Margajja najdilnix li e, distinzjoni iktar imma se jkonna bżon diskutu dan il-punt mbagħad jiena naqbel ma ħafna kummenti li, saru missur uh, Pitella Jidir li huwa possibbli li niddiskutu daw l-affarijiet mod partikolari għal dak li għandu xassam supervizjoni diretta tal- kontrapartijiet eh, ċentrali eh, dan diġa eh, konna xtaqna. Id-diskussjoni li se konna issa dawn ir-reporti kemm se jitolbu affarijiet U naħseb li dan huwa dibattitu prinċipali li se jkollna li l-in minn xuħut mid-dettali għonek nixtieq ngħid li id-direzzjoni ġenerali nistaw nieħdu ejja ma għodux mm, namlu affarijiet li jistaw jkunu kontroversjali u għalhekk jistaw idowmu il-proċess. Ikolli għanajt għonek li mux qed inħares lejn eh, ir-rwol tal-Parlament b'dan il-mod f'din is-sitwazzjoni ir-rwol tal-Parlament mhuwiex li nħarsu lejn il-Kunsill u li nitolbu l-Ministeri Lokali tal-Finanzja u l-Awtoritajiet Bankarji kif ukoll l-Istati Membri oħra naraw jekk jistgħu jaqblu jekk ma jaqblux imbagħad naraw dik bħala problema għal teħid ta' deċiżjoni b'ta' madar jiena naħseb li Is-soluzzjoni li se toħroġ minn dan il-proċess trid tikkonsidra l-esperjenzi tal-kriżi eh, u għandha tkun soluzzjoni għad jufijiet li rajna u jekk għandna indikazzjonijiet ċari li aħjar li mpoġġu eh, l-autoritajiet fuq l-istess level men għanna namlu dan. Jekk għanna indikazzjonijiet li hemm xi atturi li għandhom bżonn kollom supervizur fuq livell Ewropew mela għanna namlu hekk l-autoritajiet jistgħu jkollhom responsabiltajiet eh, jekk għandhom biss jekk għandhom eh, appoġġ eh, finanzjarju sinjor kull għamlet dan il-punt mbagħad irid ikun hemm il-ħolqien ta' font ħalli bekk nagħmluha possibbli sabiex ikonna responsabilta. Għalek jenna naħseb li Mux se tkun bizzejet li najdu mela il-parlament irrit jieħu r-rol tiegħu bis-serjetà jiena biex nifranka l-ħin mhux se naqat eh, najt xkienu l-emendi li jien għamilt pala xadaw fuq il-rapport l-oħra se tirġevu għam dar waqt u niddiskutu dawn l-affarijiet fi spiritu ta' kooperazzjoni U ressaqna ħafna minn din naħseb issa responsabilta għal rapporters li naħdmu fl-imkien kif għamilna fil-passat sabiex naċċertaw li għanna sessjoni ta' votazzjoni tajba. Jkolli najt li e, rridu aħna nimiraw l-sessjoni xirqa ta' votazzjoni aħjarek mill-li nasbu dwar il-rizultat fi negozjati eh, fl-ewwel ġimgħa. Grazzi ħafna Peter. Grazzi ħafna ċer. Eh, jiena ma eh, bilċ ma sinjura kon il-koll, specialment bħala bnidem Ingliż li adotta l-emendi vera sfortuna li ma qratx ir-rapport għalhekk il-kummenti tagħha ma jaqtux il-musmara fuq rasa u aħna eh, Zidna l-parteċipazzjoni fil-partijiet interessati kattarna u koll eh, l-autoritajiet u għal-kel ma naqblux fuq il-ħin valut aħna saħħaħna l-autoritajiet eh, u l-setat tal-autoritajiet u wessajna u koll il-komitat konġunt biex eh, ikolna issa bilanċa ħjar il-Parlament jixtieq jar l-Kummissjoni Plus u eventualment se jkollna testa l-Parlament. Għalhekk huwa importanti li jkollna bilanċ tajjeb eh, eh, jekk aħna se naċċettaw ma nafx eh, x'inhu mal-fatti, nixtieq ikolli f'xi dettalji ma forsi issa mhuwiex iż-żmien biex naraw kif aħna Eh, naraw kemm se jkollna bżonn flus fil-fond fil-periodu ta' sitt xhur u seba' xhur li ġejjin li xieq nara jekk nistgħu nikspu dawn l-affarijiet sal-ewwel ta' Jannar jew inkella jekk se nużaw il-kapital politiku tagħna sabiex eh, niddefinixxu s-suċċess jew falliment tagħna fil kuntess li mm, Niddiskutu sur Garcia Magella mal-Kunsil xirridu niksbu aħna. Jena nemmen li hemm iktar affarijiet f'dan ir-report minn daw l-affarijiet għalhekk jiena naħseb li għalkemm forsi ma naqblux fuq partijiet mill-kontenut eh, kontenut hemm affarijiet li se naqblu fuqhom u għandna aħna eh, nagħmlu f'sorzi tagħna. Jiġifieri ma nasibx li għandna naraw jekk 5% tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea għandna nagħmlu disponibbli għal fond ta' jannar skont il-kalkoli tijak 5% tal-prodott gross domestiku eh, minnar il-pensjoniet ma' huma konsidrati nasib li dan il-ċifri kollha huma żbaljati, insomma mhux kulħadd se jaqbel. Mbagħad lassi li l-industrija tal-assigurazzjoni pensjoniet jużaw ma se mm, bankari u mhux kollha ta' tier wieħed u hemm xi fondi surplus u mm, kull min semma id-dibattitu fuq eh, il-assigurazzjoni nafu li dawn is-surplus funds eh, mandomx fondi u rridu pereżempju nitolbu l germania sabiex eh, tibni iktar fondi għalek iva hemm formanal differenti li nużaw u hemm eh, opinjon differenti dwar jekk eh, qed jintefaq wis kapital mhux dibattitu li nieħdu pjaċir nagħmlu jew li sef nirbħu. Rridu aħna nagħmlu każ saħtu jiena għandi problema ma fuq il kwissjoni tal-periklu morali. Jiena naħseb li iva hemm xi verità u validità fil- Mm, font dwar rezoluzzjoni, ma forsi mhux hawnhekk. jiġifieri għandna forsi pereżempju nserraħ fuq spallejn Rita Ferrero. Forsi eh, Iva, eh, forsi minn jaqbel miegħek eh, x'inti bnidem kolt ħafna u għandek il-faxnu tijak imma xi ħut mill-argumenti tijak li ma tanx issa naqbel eh, maħħom. Sinjora Gullard nix-iva nringrazzja l dawk li għadhom aħna xtaqna naddu dawn l-affarijiet eh, ma najfem jista' jkun ma nixxux x'aħna. Eh, indajfu il-dokument jena nsepp li dan huwa importanti ħafna dan il-parlament u jena naqbel ma' sur Jose Manuel Garcia Margello aħna Iva, se, se namlu xolna mbatt niksbu r-rizultat tajab, hemm wiss eh, testijiet li ġew mibdula bil-loġika interna tal-Kunsill. Jiena Eh, favur eh, l-affarijiet li joħorġu mill-Kunsilli huma fl-interess ġenerali, eh, affarijiet li jippermettu lna noħorġu b'affarijiet li huma iktar effettivi. Jiena lesta li nitkellem dwar dawn l-affarijiet imma l-loġika tal-Kunsill li tajdilna li l-opinjoni nazzjonali u daqshekk din il-fema mhux se tikkonvinxina L-aħar punt li nixtieq nagħmel hawnhekk jiena vera grata is senjura Lulling, is-Sir Potas eh, dawn Iva għallawna sa, imma Iva se nippruvaw niksbu bilanċ bejn il-Bank Ċentrali u t trasparenza qed naraw li hemm sensitivitajiet differenti, imma naħseb li Iva possibbli li niksbu bilanċ naqbel ma' Peter ħedimna tajjeb flimkien se nkomplu naħdmu tajjeb flimkien. Forsi Eh, iva, hemm affarijiet iktar involuti hawnhekk eh, ma se nalaqgħu. Eh, fadal mistax il minuta hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni se le naħseb se laqaw, il asmu se d-dettalji li ħabbart fil-bidu ta' dan id-dibattitu.